darba li jmiss. Namlu dan kif xira, grazzi. Monsieur le rapporteur. Grazzi rapporter. Meknal u diskussjoni. Nivvotaw nar l-erba f'nofsinar. Naddu issa għal diskorsi ta' minuta. Nibdew. Bisnura Borska. Merci, Madame la Présidente. Grazie. Grazie ħafna, ġemma li għaddiet, it-tiet deċiżjoni illi l-eutanasja tista' ssir fuq persuna b'saħħitha. Taħt artiklu 8 Id-dritt tal-eutanasija japplika l kulħadd u dan jikkonferma s-sitwazzjoni legali fil-maġġoranza tal-Istati membri. Ma nistawx naqilba ta' taħt fuq il-ġerarkija naturali ta' ġettijiet li se nkunu qed nagħmlu jekk nagħmlu dan. Għal daqstant? Standards Ewropej għandhom japplikaw ma nistax ninjoraw ix-xewqat tal-familja naturali U jekk kolħat ikun b'saħħtu, imma ma jixtieqx ikompli jgħix, din hija sinjal l-affarijiet mhux sejjin kif suppost. Herr Presidente, quiero denunciar ante este Parlamento. Grazzi. Nixtieq ngħid kemm huma ta' dannu il-talbit ta' Trojka u anka talbit tal-Kommissjoni mexija Misur Barroso qed joħolqu tant problemi għal miljoni Ewropej. Il-persuni qed jingħataw ta' wasri tam ta' ridu xogħol, ridu mediċina. Oħod qed ikollhom eh, ineħħu l-sajf u l-ostafa ma x'mistax iħallsuhom. Ukoll eh, hemm persuni li ma jistax iħallsu kontijiet u oħrajn qed jinġabru bħala kriminali minħabba politika tal-Unjoni Ewropea. Ma nix inkomplu b'din il-politika tipprovunu naljenaw in-nies mill-Unjoni u qed Enwaħlu fin anfusa ma mhux il-każ, dan huwa xogħol ta' xogħol il-lemin eh, hemm bżonn tkabbir, hemm bżonn xogħol u hemm bżonn l-Unjoni Ewropea terġa' ssib saqajja għaliex bħalissa l-Afrit Muslim kif nixtieqhom. Ismir ħarkin. Grazzi. Fl-ar kriżi ekonomika li qatlaqtet l-Irlanda hemm bżonn għanna zewċ affarijiet biss esportazzjoni u l-agrikoltura. S-settur ta' agrikoltura ntlaqat minn noqqas bla preċedent minħabba xitwa qalila. Bdejna f'nofs, fit-tieni nofs 2012 u bidu 2013, parti kbira mill-pajjiż, speċjalment ir-reġuni rappreżenta jien, ra temp estrem, ħafna xita, da fisser m'hemmx ħaxix, memx ħsat eh, u l- Kriżi qed tkompli u tistan katkaxkar sa sena li ġeja, sforzi kbar sabiex nimportaw eh, għalf mill-Unjoni Unit, però l animali qed għed simutu ma nix kreditu u l bdiwa qed iffaċċaw affarijiet ħafna saktarx li l-bidu tana titlef biljon euro, qed nitlob il-Gvern Irlandi sabiex japplika għal fond solidarità sabiex nagħtu nifżrit lis-settur agrikolo. Kien la parola ta' Madame De Martini. Grazzi, issa Signor De Martini. Kenna traġedja fil-Porta Ġenova fejn disa persuni mitu, li kienet jgħadmu fuq l-iskrivenja tagħhom f'ambjent li kellu jizgura s sigurta tal-oħrajn. Il-ports kellu jibdel il-strutturi tiegħu sabiex il-bastimenti il kbar ikunu jistaw jitlu fil-port. Ma kienx hemm ħarsin kif supposu minn kellu jiprevjeni dan kollu ma mhix dan u responsabbli u dan huwa dan persuna ma responsabbli moralment min jiġi l kap ta' port kbir Ewropew għandu ikollu rekwiziti tekniċi li jitlob per wol u mhux biss ikun politiku nominat mingħajr l-ebda mertu ta' xejn. Għal daqstant nitlob intervent fuq livell Ewropew barra l-investigazzjoni li għaddejja mill-Qorti Italjana. Grazzi. Merci, Madame De Martini. La parole est maintenant Monsieur Batten. Grazzi, Sur Batten. Grazzi. Il-laqa li jmiss tal-Grupp Bilderberg ser issir fir-Renju Unit il xaktar xasseħ fil-Grove Hotel Watford mis-6 9 ta' ġunju. Dawn il-laqat annwali u malaqat tal-iktar nies li għandhom flus u li huma u li għandhom influenza fil-politika u fil-negozju. fil politika u fil negozju il ta' xandir għati id-deċidew illi ma jirreportawx fuqom mill-1954 iżda issa illum l-internet l-eżistenza ta' dan il-laqa fil-fat ma tistax tinżam segreta u għalhekk qed insaqsu l-medita xandir għaliex mhumiex ħajr eh, jirreportaw fuq dan il-grupp u l-Kummissarju tal-Pulizija eh, ġi mistoqsi min qed iħallas għal kollox jiena fil min qed ħallas għas-sigurtà jiena ħerqa nisma' tweġibiet grazzi. Grazzi ħafna, issa nagħtu l-kelma lil Sir Mayor. Grazzi ħafna Sir President. Fl-Unjoni li kollok id-dritt għad-dar għandha tkun fil-fatt dritt u mhux xi ħaġa li tista' titieħedlek iżda issa għandna nies illi qed fil-fatt jitkeċċew minn djarhom minkejja il-fatt illi l-Unjoni Ewropea qalet illi il-liġi tal-ipoteka tal-Spanja ma dix segwi li l-Ewropea mill-1993 kienet tkun tkun Qorti Ewropea li tagħmel xi ħaġa. Fl-Andalusija il-Gvern ħadem sabiex joħroġ bliġi li fil-fatt garantixxi id-dritt għal dar li ċittadini kollha sabiex huma ma jispiċċawx jittalbu għaliex jitkaċċaw minn djarhom. Nispera illi il-Kummissjoni ser tkun tista' tagħmel xogħol sew iżda s-silenzju fil-dawl ta' din il-liġi dwar l-ipoteki miex se tippermetti din il-liġi ta' diminar sfidi. Grazzi ħafna Sur Bronz. Grazzi il-kliem favur jew kontra l-Unjoni Ewropea ħafna drabi jitkellmu ħafna drabi jintużaw mill-flok favur jew kontra l-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi dawk li jridu jgħidu li huma kontra l-Ewropa huma kontra l-eżistenza ta' huma kontra l-Unjoni Ewropea u jina nirħu għalija li fil-fatt jintużaw b'dan il-mod għax l-Ewropa fil-fatt hija entità qadima ħafna li għandha eh, patrimonju għandu patrimonju reċiproku irridu fil-fatt l-Unjoni Ewropea eh, fil-fatt l-Unjoni Ewropea tmur kontra l-Ewropa għaliex il-politika tal-Unjoni Ewropea ser teqret il- dak li jagħmel l-Ewropa dak li għaliex jekk nibqgħu nħallu, jekk nħallu l-immigranti jidħlu fl-Ewropa ser nispiċċaw nweldu jkun jitwildu ħafna trabi li mhumiex Ewropej fl-Unjoni Ewropea u ħajbidlu kompletament l-Ewropa. U il kapitaliżmu illi fil-fatt iwassal għall-immigrazzjoni għaliex ħares lejn nies bħala biss fatturi għall-produzzjoni. Grazzi ħafna. Issa, Sur Kolesku. Mulțumesc, domnul Grazie, sir president. Jena minna ħatijaj nishtiq nilqal għal inizjativa tal-Kommissjoni biex innedu dibattitu pubbliku fuq il-tibdiliet fil-Europa tal-Vant din inizjattiva importanti ħafna li se twassal ħafna informazzjoni fuq il-mod ta' kif nistgħu niġildu dan il-fenomenu. Fir-Rumanija, il-pajjiż li nirrappreżenta jiena, ma ġiex inkluż dan id-dibattitu pubbliku minkejja li hija esposta l konsegwenza tal-tibdil klimatiku. U l-impatt sar wieħed frekwenti u iktar minn 400.000 ettaru ta' art fil-Rumanija jista' jsir deżert u nittama illi il-dibattitu jagħti l-frott tiegħu u l-Unjoni Ewropea tibbenifika kollha minn dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Il-kelima li jmiss. Signora Nikolescu, grazzi ħafna l motta kif eh, evolvejna matul dawn l-aħħar eh, snin, naraw illi eh, djufijiet fil-Kostituzzjoni Rumena ma kollam l-aspetti tajbin għanna bżon regolamenti aħjar bejn l-istituzzjonijiet differenti, revizjoni tal-Kostituzzjoni, m'għandix tkun biss revizjoni tal-maġġoranza, però għalhekk il-gvern tal-Rumanija saqsa il-Kummissjoni jekk kiex kuntenta b'din ir-reviżjoni u li tagħti l-analiżi tat-test li għandu jkun abbozzat mill-Kumitat tal-Kostituzzjoni. U din l-istituzzjoni tiżgura illi l-aspetti kollha din il-Kostituzzjoni jkunu konformi mal liġi Ewropea u b'dan il-mod il-Kostituzzjoni ma tkunx abbuż min-naħa tal-maġġoranza kontra l-minoranza. Għanna bżon kostituzzjoni għal futur, mux bis għal prezent jew nkella għal passat. Grazzi. Signora Dankela, is sur David Briggs twielet fil-Kostituenza ta' Londra mid meta l-HMS Sheffield ere fl-1982 kellu 26 sena u inata medalja għal l-obbligazzjoni tiegħu għal dmirijiet tiegħu. 255 soldat tar Unit ġew midruba maqtula f'din il-gwerra fil-waqt li 775 ġew midruba. U huwa ta' ħasra illi l-istess of retaining that il-ninjuraw dawn ir-rabtiet ta' dawn il-gżejjer mal-Renju Unit u għalhekk aħna għanna id-dmir illi nejnu li dawk il-255 familja illi tilfu il-maħbubin tagħhom. U kumenti bħal dawn eh, u anka nixtieq infakar membri oħrajn illi il gżer ta' Falklands u ma' ta' Renju Unit. Grazzi. Kellem nimis. Brigada President. Grazzi, President. Il-President Barroso għal illi l austerita naslet fil-limitu l u għal kem il-korretibdi ta' budget eh, jagħmel sens madhom sostenibbli. Imma kontradisċa ruħu wkoll meta qal li l austerita kienet indispensabbli, m'hemmx dubju li kellna traġedja soċjali u ċiklu ta' riċessjoni minħabba miżuri ta' austerita. Il-Qorti Kostituzzjonali tal-Portugal qed ħares lejn il-budget impost mit-Trojka u memx eh, interess mit-trojka f'dan u ma jridu ostreta biss. mill-fil-mija tal-Portugiżi jixtiequ negozjati mill-ġdid jew anka kondanna għal eh, talbit ta' trojka. Tista' tajt li dawn mhumiex validi termini ta' voti ma forse ma jkunx aħjar jekk nagħtu l-possibilta' il nitkellmu ma' tagħna grazzi Sur Banki. Köszönöm szépen a szót. Grazzi. President. 25 ta' 2013 kun l-aħħar jum ta' trasmissjoni ta' direttiva għal drittijiet ta' pazjenti. U dan il-jum jikkommemora bidu ta' periodu, anzi jibda periodu fejn ċittadin jażel flimma pajjiż sejmur sabiex jieħu trattament fl-Unjoni Ewropea din ir-raġuni huwa importanti e l-ispazz l-Ewropa kollha jkollhom l-istess sistema ta' valwazzjoni. Il-trattament bioloġiku m'għandux effetti kollaterali u jisew għanqas flus minn drogi moderni, medicina moderni, għal daqstant hemm bżonn sistema illi grazzi għalija il-kwalità tal-ilma tal-ispazz kif ukoll trattament mediku jkun regolat sabiex pazjenti jiddeċidu huma. Grazzi onorevoli Sarbu. Uh, Grazzi. Fl-2010 kont waħda mill-awturi ta' riżoluzzjoni li kienet titlob proibizzjoni fuq eh, Sernajts eh, fil-minjiri kien adottat mill-Parlament Ewropew u uh, insistejt fitri oħrajn u d-dekjerazzjoniet fuq l-istess kwistjoni, il-Komissjoni għalunna li ma jridux ikomplu b'dil kwistjoni. dana kollu, dan joħloq tħassib serju għal-ċittadini rumeni fil-preżent. Il-liġi qed tiġi riveduta, speċjalment meta nitkellmu dwar sistanzi perikolużi. Nixtieq nad Nibatti l-istess appell Komissjoni Ewropea mriski seri marbutu ma l-użu ta' cyanide fil-minjeri u nitlob il-Komissjoni sabiex tinkludi proibizzjoni fuq din is-sustanza fil-riforma preżenti. Saħniki. Issa is-sur Zarnaki. Sir President, Signori, issa għaddew iktar minn tliet snin. Mindu rajna il-crash traġiku fejn il-President miet flimkien ma madwar mit eh, rappresentant tal mit rappresentant politiku fil-Polonja. L-fdalijiet tal-ajruplan Smolensk għadu għadhom fil-fat fil-Russja u xejn mandbat lura l-Polonja. L-investigazzjoni Anzi l-investigazzjonijiet mxew bil-mod, qed jimxu bil-mod, u jider illi il-Russi qed jagħmlu bsatan fil-Russi għatta posta. Iżda huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea tal-Pubbliku Ġenerali illi jkunu nafu x'eżattament ġara. Grazzi. is-Sur Tusas. Il-politika tal-Unjoni Ewropea kontra il-settur tal-ħaddiema qed tkompli miex l-qudiem qed tipprova teħles minn ftemiet dwar il-pagi kollettivi, ftemiet kollettivi dwar il-pagi. U dan kollu dan miżuri kollha li tieħdu qed iwasslu għal traċedja xaraw li qed ikun hemm iktar eh, iktar azzjonijiet kontra l-ħaddiema u dan kollu qed il-faxxisti u jkun hemm iktar xenofobija. Il-gvern il-ġdid fil-Greċja peżok qed jiġi affaċċjat minn strikes u nies illi jaħdmu fil-metro per eżempju waqfu jaħdmu kif ukoll l-għalliema 98% tan-nies Anzi, 98% ta' dawn il-waqfin mix-xogħol fil-fatt issa huwa meqjus pala legali mill-qorti. Naraw ukoll fl-Ispanja li qed jippruvaw jeqirdu n-nies illi qed jippruvaw iqumu favur daw favur il-ħaddiema, favur id-drittijiet tagħhom. L-istess ħaġa tiġri fil-Portugal. In-nies qed jindbatu l-ħabs, qed jinetaw u kol ċitazzjonijiet, iżda rridu nejdu li ċittadin mux ser, mux ser neċekom tuqfuħ. Naraw u kol f'meju se jkunem nis mit trade unions illi tre u mill-partit tal-komunizmu se jitresqu il-qorti. Un rridu naraw jekk il-nis jekk il-ġittijiet mux se jġu rispettati. Issa sinu tun. Grazie ħafna. Dan huwa attentat sabiex insibu il-verità. Huwa importanti ħafna il niksbu il-verità kif qal is-Sur Sikorski. Mhux qed nitkellmu biss dwar dittatorjat, inti tfakkar dittatorjat tfakkar dak illi fil-fatt ġara kulħadd irid ikun konxju ta' dak illi ġara. Iżda rridu nitkellmu wkoll dwar il-protezzjoni tal-mezzi tax-xandir, il-protezzjoni tar-refuġjati u priġunieri politiċi. Hawnhekk fl-Unjoni anzi fil-Parlament Ewropew ħadna l-inizjattiva illi nagħmlu memo eh, namlu tifkira għal kull min rebaħ il-premju tal-paċi, premju Nobel għal-paċi. Aħna nixtiequ li niġbru ħafna firem sabiex u kol namlu din it-tifkira għawnek, dan tifkira ta' importanza kbira u l-libertà u demokrazija huma affarijiet importanti ħafna għalina. Rrid niftakru kol li għandna responsabilità għan-nies kollha. Issa, kelma li miss. Grazzi, Signora President. Jiena eh, rabjata ħafna l motta kif il-gvern lokali fl-Aragon edin imissu l-fondi tal-edukazzjoni s-saxħa kif ukoll kustjonijiet kulturali. U dan jgħat jaffetwa wkoll il-lingwa mitkelma minn eluf ta' nies, ġivri jiġifieri l-Aragonis, il-Katalan, u dawn huma lingwi li huma magħrufa anke mill universitet u hemm ċerta dbatija lingwistika fejn qabel kanna ħarsien għal dawn il-lingwi u san leġizazzjoni ġdida illi miex bazata fuq xjenza. U għedin juħol u ċerta rabi f'reġjun tiegħi u nistgħu naraw kif dan istess sentiment qed jinfirex fi Spanja. Jiena nixtieq il-Parlament Ewropew jikkundanna dan it-tip ta' trattament il-mod ta' kif hija tiġi trattat minnaħa tal-gvern Aragonis. Għaliex minflok qiegħed jippromovi il-lingwa illi titkellem fl-Aragon qiegħed eh, jippromovi xi ħaġa li ħadd ma jitkellem biha. Grazzi, Sur Angaraki. Meta naraw illi l-problema tal-ħaddiema għadin ikomplu jizdidu, naraw sfruttament ta' l-Unjoni Ewropea. Għadin niprovaw inneħu dawn il-ftejn fuq il-collective bargaining u il-White Book tal-2012 fuq il prezjoniet hija l-mira l-ġdida rridu niżguraw illi dan ma jinterferix ma' sistemi ta' sigurtà soċjali u niżguraw ukoll illi il-forzi ta' monopolju ma jeżistux, ma jihdux kontroll tal-pensjoniet tan-nies minħabba l-profitti egoisti tagħhom. Iridu niżguraw illi n-nies jirċivu iktar minn 300 euro bħala pensjoni, mhuwiex biżejjed in-nies laqas għandhom biżejjed flus biex jħalsu trattamenti mediċi tagħhom. Dan huwa attakk fuq il-working class fuq il-persuni ordinari u l-partit tijaj huwa kontra din is-sistema kollha rridu niżguraw illi konna sistema tas-saħħa ħilsa u bxejn biex nizguraw illi n-nies ikollhom pensjoniet tajbin illi jirnexxilhom jgħixu biha. Grazzi ħafna. Garakis. Is-Sinjura Vink. Grazzi, Sur President. Il-multilingualizmu huwa wieħed mit-teżori il-kbar ta' l-Unjoni Ewropea hija riflessjoni tal-diversità lingwistika u kulturali irdu nkunu eh, ċerti illi nkunu responsabbli eh, meta nagħmlu t-tifdil tagħna. Fil-Parlament dejjem hemm nies li jippruvaw jeliminaw ċertu lingwi u nużaw tlet lingwi prinċipali u anka fil- eh, il-Kumitat Reġjuni edin il-minaw kol kapacità ta' traduzzjoni, din hija deċiżjoni eh, fejn l-Unjoni Ewropea l-lum għanda kważi 28 stat membru li jitkellmu kważi 24 lingwa uffiċjali u l-ebda lingwa ma jkollha supremazija fuq oħra għanna bżon, iva infadlu però dan minar manħol u xsara li demokrazzjoni u l-integrazzjoni. Mizzi, que je salue puisqu'elle prend la parole pour la première fois dans cette assemblée, nous lui souhaitons la bienvenue. Thank you, thank you, madam. Eh, u nu gbira li edawun il-lum fi rol tijaj pala membru tal-Parlament Ewropew u għata sodisfazzjon u nur l-kol fatt li jien l-ewwel marra Maltija li ġiet eletta bħala membru ta' din l-istituzzjoni prestiġjuża u importanti f'dan iż-żmien ta' maltemp fix-xena politika u ekonomika ewropea hemm ħtieġa li bħala parlament ewropew nagħtu sinjal qawwi u ċar liċ-ċittadini tagħna li aħna qegħdin hemm għalihom u li dan il-parlament ħajkun protagonista sabiex jiżgura li din iż-żmien diffiċli spiċċa llum qabel għada. Madam President, fil-ħidma tiegħi fil-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji ħankun qiegħda nagħti semi sabiex niżgura li l-ekonomija Ewropea tirkupra mill-aktar fis possibbli nemmen li sabiex nagħmlu dan hemm bżonn aktar minn qatt qabel niżguraw li ma nkissrux lill-ekonomiji tal-pajjiż tagħna b'awsterita żejda iżda niffokaw fuq miżuri ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli. huwa ta' privileġġ għalija li għandi din l-opportunità li nservi lill poplu malti fil parlament ewropew għalhekk inwigħad li ħa nagħmel l-almu tiegħi kollu sabiex inħares l-interessi taċ-ċittadini maltin għawčin u ewropej bi trasparenza u integrità kif jixraq u kif hu mistenni minn din il-kariga fdata lili. Grazzi. Grazzi billi l-ewwel darba li tkellimt tajtek ftit iktar ħin ngħaddu issa għas-Sinjura Nibler. Grazzi xtaqt nitkellem dwar il-projbizzjoni u l-kontenituri għaż-żejta zabuġa kienet ħaġa li ġid diskussa Reċentement, eh, fl-Unjoni l-fat li ma jistax ikon iktar kontiturja miftuħa fuq il-mwejjed u dan se jiġi introdott mill-bidu tal-2014 mill-Kommissjoni eh, fl kien miftuħa se jkunu projbiti u zejta zebbu ġan dejjem irrid ikun disponibli f'kontenitur illi ma jkunx miftuħ u ma jistax jerġa e, e, jimtala mill ġdid Edna li qed nitkellmu wkoll dwar il-ħall u ħafna drabi nistennew l dawn affarijiet ikunu disponibbli b'xejn. Ir-risposta li natat kienet illi dil ħaġa ħadd tinfred fuq prodotti oħrajn mannix aħjar x'namlu fl-Unjoni Ewropea mannix problemi akbar minn eh, zejta zabuġa f'kontenituri miftuħa. Burokrazija zejda din, Sinjura Kommissarju. Eh, diskutu dan għal darbora fil-Kommissjoni, grazzi. Grazzi naddu issa. Madam Smelkova, pardon. L-onorevoli Smelkova. Grazzi ħafna. Sena, sena oħra se konna l-elezzjoniet Ewropej u uħut minna se jirġaw jħorġu pala kandidati mkwistjoni diffiċli nitrattaw risposti diffiċli donatu fuq fejsej l-Unjoni Ewropea 9 ta' Mejju fjum l-Ewropa il-tqajna ma' ċittadini fit-triq U huma għallunna li għandhom l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea hija baħri tal-bnazzi biss. U ma tgħinix fi żminijiet ta' kriżi ekonomika finanzjarja u diffiċli tirrispondi għal dan u diffiċli illi tejn il-żaza ħisibu xogħol idu ngħidu deċiżjonijiet malajr u ma nix ninsew iż-żazax meta naqsu l-budget tas sena l-ġejja u programmi pal Erasmus u oħrajn u programmi oħrajn għalihom. Grazzi kellim li miss. prezidu joċa. Grazzi ħafna. Sena ilu meta konna nitkellmu fuq is-six-pack tajna lil kommissjoni ix-xogħol illi timplementa il-bilanċ makroekonomiku. Għalhekk preparajna ċertu eh, fatturi makroekonomiċi illi l-istati membri għandhom isegwu. Issa, fuq situazzjoni preżenti fis slovenja nixtieq ngħid il-Kummissjoni li meta nanalizzaw l-iżbilaċċi makroekonomiċi tidu timxu mal-indikaturi għanna bizzejt spekulazzjoni minn ta' fatturi oħrajn. Irridu analiżi illi mhix bbażata fuq l-spekulazzjoni imma bbażata fuq l-indikaturi makroekonomiċi li l-kol bilna fuqhom. Grazzi. Is-sur Guċeres li miex jgħatawnek. hawnhekk, is-sur Tabajri. Grazzi, Signora President. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom rati differenti tal-VATs għal ikel bażiku, però fl-Ungerija rata tal-VAT hija 27% l-iktar waħda għolja fl-Ewropa. Fl-Awstrija hija 10% biss u fil-Polonja hija 5%. Dejjem qed nitkellem fuq rata tal-VAT fuq l-ikel, is-soċjalisti fl-Ungerija bbażaw fuq l-eżempju Pollak qegħdin jipproponu illi inaqsu r-rata tal-VAT fuq eh, fuq li kell għal 5% rata iktar olja. Tista' twassal għal għal ċertu illegalità u kutrapandu u tista' tkun anka taħsara għal dawk illi ma jfilħux ħalsu hemm 4 miljun eh, persuna f'ira f'dan il-pajjiż għandhom bżonn lajnuna. Grazzi. Dan huwa tim tal eh, one minute speeches. Issa Anna, s-snjura Cornelison li waslet fil-ħin. Issa nibdew bir-rapport tiegħek fuq id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani li huma kandidati biex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Dajt om u zitten en Poġġi bil-qiegħda se nagħtik il-ħin poġġi u nisimgħu l-intervent tiegħek. Mevrouw de voorzitter. Grazzi. Sir President, ser nitkellem bl-Ingliż. Għadni kif eh, votajt kellim morni